Wznawiam posiedzenie. Protokół. Mela nkomplu bis-seduta. Ġim ġewm għasmin il-minuti tal-seduta tal-dalodu ħodu hemm xi kommenti mela il-minuti ġew approvati.